U sa naddu għal punt li miss fuq l-agenda tagħna rapport ta' Sur Geje linji gwida għal budget 2017 taqsima tlieta u nibdew bik eh, sur rapporte. Danke, Frau Präsidentin. Grazzi, Signora President. Signora Vice President, Signori, il-Parlament Ewropew et jipprova jindirizza sfidi partikolari li qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea, l parlament Ewropew kien qed jindirizza dawn il-sfidi u anki analizza il-konsekwenzi finanzjarji ta' dawn. Il-Kunsill u tal-Unjoni Ewropea kiteb ħafna dwar dana kollu u dana donnu huwa sempliċement kopji ta' direttivi tal-passat iżda il-ċifri ta' kull sena imbidlu u forsi xi klim ġew mibdula b'dan mhux biżejjed. Il-Gvern tal-Ġermanja issa qed jipprova wkoll jara kif nistgħu nindirizzaw aktar il-kriżi migratorja. Situazzjoni diffiċli din ma kienx hemm direttiva tal-Kunsill illi tassew irrifletta din is-sitwazzjoni u allura x'inhi s-sitwazzjoni attwali. 5 biljun euro għal politika interna esterna biex nindirizzaw il-problemi tal-migrazzjoni fl-axar 12 sena biex bekk inħalsu għal tfal u kol biex bekk dawn ikollhom fejn joqogħdu jmorru l-iskola u mbagħad kenna u kol eh, nużaw il-marġini kollha sal-limiti sal tagħhom u anki aħna votajna fir-rigward ta' dawn il-budget margins u dan mhux biżejjed madana kollu Kenna titjib le, il-Konsil issandu l-istess pozizjoni li kellu fil-rebija l-2015 fejn konna l-bot ħafna mill għabġi ta' situazzjoni. Bekk maħniċ għedin indirizzaw realtà. U għallura neħtiġu aktar kamp ta' applikazzjoni feħdan il-qafas u għallura jekk irridu namlu dak li tassew l-istati membri jixtiqu jamlu ma se jkonna bizzejiet flejjes. U allura għanna u kol aktar minn 250 eh, miljon euro li kol se jiġu u kol użati fil rigward ta' Turkija dawna doma ġoċ il-paċitjati u allura kollox qed jammonta għal madwar 750 miljun. U allura se jkollna wkoll faċilità oħra u l baġit Ewropew se jkollu jagħti kontribuzzjoni ta' madwar biljun euro u 700 miljun euro għall-istrument Ewropew għal għajnuna finanzjarja. U għallura kollegi daw miżuri kollha naħseb li irdu nikkonsidrawhom it-Turkija qed tilqa aktar u aktar immigranti aktar minn stati membri u allura fl-interess tagħna illi meta aħna naraw li Turkija ikolla dawn il-refuġati najtuwa il-lajnuna eh, umanitarja u għalix dan il-pajis ma jistax jagħmel kollox waħdu u allura il-Kunsill irid jew jgħid dak li musibqa finanzjat jew inkella jrid ikun hemm l-appropriazzjonijiet il-miżuri finanzjarji meħtieġa. Iżda ma tisfjerek, kollox qed jimxi pas-soltu u se jiġri l-istess pal maġara s-sena l-oħra. Għaliex m'hemmx biżejjed flejjes u allura aħna issa qegħdin naslu għall-aħħar tal-programm multianwali bekk iridu niffaċċaw realtà biex ikonna u koll Eh, budget li jista' jsostni l-kriżi u jelimina l-problema. U allura l-istati membri jagħtu l-kontribuzzjonijiet għal budget Ewropew dawn mhux qed jiġu kalkulati għal bażi tal-deficits attwali. Naħseb eh, li bir-raġun ġi deċiż ukoll bil-PPE eh, u kien hemm ukoll emendi u forsi kun hemm votazzjoni biex kollox jiġi tirat Iżda Dana kollu kif sejjejn biex naraw illi kunem il-ħtiġiet ta' trojka iżda fin-naħa l-oħra naraw dawn il-pressjonijiet esterni u fl-istess waqt innejnu l refugġati Kif se nuru solidarjetà jekk il-budget tal-pajjiż e, huwa taqstant riġdu? Le, jdu nkunu konsistenti, jrid ikollna flessibilità u bekk inħeġġeġ il-kollegi għadha biex jivvutaw mal-grupp tiegħi kontra l-emenda PPE 21 e il-ħbib fil-grupp tal-ħodor, nittama li fl-ħar mill-ħar tkunu tistaw tivvotaw għal dawn il-linji gwida. Anki jekk klim pozittiv dwar il-reattur ta' fużjoni ITER jiena rajt is-sitwazzjoni ħsibt ħafna dwar din id-direttiva iżda meta nara l aspet tal-budget dana se jwassal għal 4 biljun euro biex noħorġu mill-impenn. Pero bekk ma jkonniex innovazzjoni illi konna bżonna din għal ġestjoni tal-teknoloġija. Bekk jiena favur ITEF flimkien mal-grupp tiegħi iżda di mhix kontraduzzjoni jekk aħna e, nanalizzaw il-proġett biex naraw xiġri u naċċertaw il-rekwiżiti finanzjari ikunu nfasla kif suppost. Aw aħna nemnu illi jekk dawn rekwiżiti jkunu wisqolina l rridu nsibu użu aħjar għal dawk il-flus u jekk dawn ma jkunux użati għal ite. U allura aħna jirissert ikonna dibattitu fuq dan il-budget, e ma ndajfux il-budget għalix eh, il-president twaqqaf il-kellim. Sej kolli nittolbok ta' mezzaw affarijiet fl-istess waqt. ġilx biss, senjur, eh, onorabli Gejer, jekk joġbok pero temmu kol il diskurs tijak, jekk joġbok iktar bil-mod, pero jekk joġbok u kol ikonkludi. Sur Gajer, Iva, Kelli sitt minuti jina dispozzjoni tijaj u għet nuża l-ħin kollu tijaj. Iżda, mela, il-problemi budgetarji tagħna u tentativi tagħna biex nsibu soluzzjoni għal-jom. Aħna għandna sistema għandna soluzzjoni partikolari, għandna il-rapport la massur tal-2008 fejn qegħdin induru lejn il-kontribenti Ewropej u pero xorta waħda rridu naraw kif se nifinanzjaw l-impenji tagħna u mbagħad kellna wkoll proposti oħra li qegħdin naħdmu fuqhom, però iva aħna qegħdin nistennew li l-Kunsill jaħdem mod kostruttiv fuq is-sitwazzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar fil-ġejjini ma jkunx hemm tant xogħol li jsir mill-Kunsill jekk daw sempliċement jikkopjaw l-affarijiet għaliex ċertament iċ-ċittadini taħna ħaqhom illi jkollna budget kif suppost. L-Onorevoli Ġorġeva. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna lir-rapporter l sur Gejer talli għaraf l-rwol importanti tal-budget Ewropew biex nindirizzaw il-kriżi fl-istess waqt biex inkomplu nappoġġaw l-irkupru ekonomiku u l-impiegi u tkabbir meħtieġ fl-Ewropa. Dak li huwa mbassar 2017 għadan dan ukoll. Aħna sejrin nindir kol naffaċċaw sen oħra ta' sfida f'termini paċitarji se jkollna l-impatt tal kriżi tal-immigranti, ċertament se jkollna diversi, anzi numri ta' persuni li ħajkollhom jiġu integrati u l wasit se jkissuktaw. U allura se nkomplu nappoġġaw l-investimenti fl-Ewropa. F'dan il-kuntest aħna nilqaw ukoll ir rikonoxximent tal-Parlament illi ċertament il-pressjoniet fuq il-budget li qegħdin dejjem jiżdiedu, allura jdu nifukaw aktar fuq ir-riżultati mill-ħidma tagħna. Bekk irridu ikonna budget ifukat fuq ir-riżultati u dana se jkun il-qofol tal-ħidma tagħna fil-2017. Issa erba' punti l-ewwel. Il-kriżi tal-migranti u refuġati. Aħna użajna l-budget sal-limiti tijaw u aħna grati l-parlament intom wassaltuna għal dan il-budget u konna kunu mitlu fi minajru. Sen komplu namlu ek kif tistaw taraw edin anticipaw sfidi u l-aktar riċenti kena l-bżon illi noħol u strument ġdid biex ikonna għajnuna umanitarja fih dan l-Europa. Sejrin nifinanzjaw il-faċilità għat-Turkija fil-budget għal-2016 diġa kena u kol il-tbassir tagħna investejna 95 miljon euro l-ewwel investiment diġà qed jaħdem hemmhekk u għandna obbligu ċertament biex naċċertaw finanzjament fl-2017 x'aktarx ukoll fl-2018. It-tieni punt priorità oħra li ma nix ninsew. E, nkomplu, neliminaw kontijiet mhux mħalsa li akkumulaw mi żminijiet ta' qabel dawn nizlu għal 8.2 biljuni u se jkollna possibilta u kon niprezentaw l-analizi tagħna għal xprun għal tnaqis ta' dawn il-kontit mhux imħalsa u xinu ma' konsekwenzi għasnin fil ġajjini meta jikonna l-ewwel laqa ta' dialogu interistituzzjonali dwar l-asijiet u impenji pendenti u dana iġir qabel id-diskussjoni ta' linji gwida tal-budget tal-2017. Issa, tielet punt, dak li qegħdin niffaċċaw ġifir fil-rigward tal-2017. Se skont il-regolament MFF artiklu 7 nikon għamlu revizjoni tal-envelopes tal-politika ta' koezjoni dan jwassal revizjoni tal-impen u l-limiti tal-ħlasijiet għabbażi ta' punti tekniċi se jkun analiżi tal-inizjattiva għal ħidma għax-xogħol taż żgħażagħ u rridu nieħdu deċiżjonijiet importanti għabbażi ta' din l-analiżi. Dana se jsir f'nofs April xar ieħor u ieħor. U fl-2017 ikonna l-obbligu illi intemmu e, tnaqis ta' 5% fil-personal nieħu l-opportunità biex mill-ġdid inħeġġeġ il-kulħadd biex nagħmlu hekk ċertu disċiplina. Mek, Illum huwa l-Jum Internazzjonali tan-nisa xtaqt intem billi nirrekonoxxi il-Parlament fil-linji gwida poġġa u kol punt fejn jeħeġġeġ il-Komissjoni biex tagħmel u kol l-integrazzjoni tal-aspett tal-ġeneru fil-budget fl-2016 aħna mhux biss kellna l-abbozz ta' budget tal-2016 iżda kellna ir-reviżjoni tal-MFF u fil-waqt illi dawn iż-żewġ avvenimenti mhux neċessarjament jiġu konġunti xorta waħda rdu naħsbu dwar iż-żewġ elementi meta naħsbu dwar il-budget tal-2017 u jkun hemm implikazzjonijiet ukoll minn dan grazzi ħafna. Għalke għannom tal-gruppi l-Onorevoli Murresan minuta u nofs. Uh, grazzi President, kollegi, Kummissarju. L-ewwel Grazzi li rapporter għal ħidma tiegħu għall abbozz ta' rapport li huwa preżenta l-kooperazzjoni tajba li kellna matul il-proċess bejn iż-żewġ gruppi politiċi tagħna. Ir-rapport illi għandna qudiemna u li se jiġi adottat għada jibqa' jsemmi żewġ priorità u li prioritajiet ewlenin għall-Ewropa, kontinwazzjoni tal-kupru ekonomiku u mbagħad il-ġestjoni tal-krizi ta' migrazzjoni u blan illi innaqsu il-flus ta' migrazzjoni u ta' migranti illegali. Issa l-kupru ekonomiku se nallokaw bizzejiet risorsi għal-riċerka, innovazzjoni, l-infrastruttura, punt importanti dan. Dan għassa biex intejbu il-kompetitività tal-ekonomija Ewropea insaħħuha u immex l-waslu għal aktar impiegi. Issa, kif se nindirizzaw l kriżi ta' refugġati. Il-Parlament tagħna ta' Parlament huwa ċar u għan fisser u ukoll fil-linji gwida li se nadottaw għada b'maġġoranza kbira il-Parlament qed jara li l-budget tal-Unjoni Ewropea hija parzialment is-soluzzjoni. Il-Parlament dejjem kien lest illi jieħu azzjoni minnu fih u dana se jisir kol pal ġara fil-passat meta jkollna kriżi. Iżda l-istati membri tal-Unjoni u kol irridu u l-impenji tagħhom meta jallokaw bizzejt risorsi finanzjarji għal fondi u anki għal dak li nxaqsam il-faċilità ta' Turkija. Baċita dan jiena tassew nemmen illi nkunu staw naddottaw dan ir-rapport maġġoranza wisa għada u nwieġbu għad tħassib ta' ċittadin ta' ewropa Grazzi. As-Soċjalisti Demokratiċi l-Onorevoli Thomas. Grazzi, Signora President, l għannet Signora Kommissarju, nishtiq nifraħ u koll rapporter wara l-budget tal-2016 li aħna votajna b'sensa responsabilta billi użajna l-ola flessibilita eh, eh, issa ġiet l-2017. Aħna għammina da kollu l-istajna u dak kif il-mod kif aħna nirreagġixxa għal kriżijiet se jiddetermina l ġejjeni tagħna l-koordinazzjoni ta' mezzi nazzjonali madux biżejjed Aħna rridu narmonizzaw u noħolqu u lodot komuni, emmek fejn l-sfidju ma komuni, per eżempju l-kwistjoni tal-frontieri jew waħda minn dawn il-provi tal-verità, ma nistawx sempliċement nikkoordinaw l-azzjoni tal-istati, hemm bżonn ta' aġenti u politika waħda komunitarja l-frontieri komuni jekk aħna rridu nħarsu il-ċirkolazzjoni libera. Da ma jistax issir mingħajr sforz finanzjarju illum il-limiti tal-budget tal-Unjoni ma jippermettinix nagħmlu xejn għalhekk irridu naraw il-paragrafu tal-risoluzzjoni tagħna fuq ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju 2014-2020 din ir-reviżjoni trid twieġeb għal kriżi minnar preċedent. Grazzi. Onorevoli Ashworth għal konservaturi riformisti. Il-rapporteur bil raġun jidentifika il-problemi li l-Ewropa tiffaċċa. Iżda jiena imħasseb illi id-diagnosi korretta mhux dejjem twassal għal trattament adattat. Tlet punti. L-ewwel. Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea topera fih dan il-budget maqbul fl-MFF. Bekk minkejja in-natura medjata ta' ħafna mill-problemi daw mandom jintużaw bħala raġuni biex ikonna budget ikbar. Minn flok, kummissarju għanda raġun illi tintroduċi u kol sistema oħra u jkollhom raġun u kol illi ifittxu dejjem il-valur għal-flus u valur dejjem zjut. Umbat tini punt nifem e, tħassib tar rapporter għal dak li nxaqsam ir-rati u li intaqat fost iż-żaza. Naċċetta li fi żmien ta' kriżi il-politiċi jixtiequ jwieġbu għal situazzjonijiet bħal dawn wara kollox min ma jixtieqx jara prospettivi aħjar għaż-żgħażagħ tagħna f'termini ta' xogħol. Iżda noqgħdu attenti l-esperjenza l-mitna l skemi għal l-impjegi ta' zaza dejjem kellhom intenzjoniet kbar iżda mbagħad waslu għal disappunt fit-termini ta' riżultati. Dak li jista' jgħin li zaza qiegħda hija ekonomija vibranti u li dejjem tikber u dan jwassalni għat punt nifhem illi L-attenzjoni l-aktar tiffoka fuq il-kriżi immedjata fl-agrikoltura, fis-sigurtà u f'termini ta' rifuġati, iżda inħeġġeġ il-kollegi illi ma jinsewx illi hija l-kompetitività, l-impjegi u tkabbir illi għandhom jibqaw priorità ewlenija għal dan il-budget. Grazzi. Zewċ minuti għad Demokratiċi Liberali. Sur Depre. Signora President Kommissarju, aħna l-lum edin nifacċaw ħafna sfidi kbar livell baxx ta' tkabbir ekonomiku b'mod partikolar ftit li xejn investimenti bil-konsegwenza li hemm għato li wis li huwa insopportabli fost iż-żgħażagħ. Imbagħad hemm il-pressjoni tal-immigrazzjoni li qiegħda tfarrak il-koeżjoni tal-Unjoni teqret is-solidarjetà u qiegħda teddet ukoll illi teddet u teżżes is-sissien tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm l-isfida tat-terrorizmu li hija eh, teddida qawwija, teddida ta' massakri, mbagħad hemm ukoll is-sitwazzjoni katastrofika tan-naħa ta' isfel tal-Mediterran u l-Afrika ċentrali fejn hemm eh, affarijiet ikexxut li qegħdin jiġru ta' kuljum il-miżerja, rekord ikra affarijiet intollerabbli. U d sfidi bħal dawn il-prioritajiet budgetarja l-2017 għal grupp ALDE u maċari l-ewel il promozzjoni tal-innovazzjoni, l-investiment u għallek it-kabbir favur l-impiegi. Tnejn, nappoġġaw l-izvilup tal-SMEs li huma l-ispina eh, tal-Unjoni tal Ewropea irridu u koll nerġaw natu spinta l-inizjattiva ta' Zazax erba ikona ġestjoni tajba tal-krizi migratorja, e, noħol u rotot e, kuruturi umanitarji, sigurtaw, negozjaw sħubijiet e, ġusti. Hamsa Neħilsu mill-izbilanċi ġeostrateġiċi u dana minnaħa tagħna jitlob eh, azzjoni determinata għal da kollu li jgħat joħloq dawn l-iżbilanċi. Signora President, Kommissarju, Rapporter, juma minn dawn l-prioritajiet li aħna b'mod attiv inkunu qegħdin parteċipaw fid-diskussjonijiet fuq il-budget li intom responsabbli għalija. Grazzi. Merci pour 1 minute 30 au nom de la GUE, Madame Ni Riada. Signora Ni Riada. E Grazzi, President. Il-budget annwali tal-Unjoni Ewropea qed issir xi ħaġa impossibbli. Kull xahar aħna nikkunu sorpriżi mill-istqarrijiet tal-Kummissjoni ta' kull xahar nisimgħu dwar impenji ġodda, prioritajiet ġodda u nisimgħu wkoll dwar tnaqqisijiet ukoll li rridu nagħmlu l-austerità edha tmexxi il-Komitat tal-Budget bħalma tagħmel ma' stati membri, m'għandniex biżejjed finanzi issa biex ikonna wkoll l-impenji tagħna politiċi li nixtiequ u allura qegħdin ukoll nikkanċellaw prioritajiet maqbula qabel. Aħna ħassejna li l-investiment kien importanti biex nagħtu spinta lill-ekonomija noħolqu l-impjiegi speċjalment wara l kriża l 2007 U naqqasna l-MFF 80 biljun Fil-waqt li xieħut fostna edin iżommu lura minħabba l-austerita, oħrajn edin unbat jifuku aktar fuq il-finanzi u iżda saħtana edin ibatu maħba diffikultajiet għaliex il inizjattiva zaza u kol intemmet. Il-Kummissjoni hija pokrita meta tajt il-żaza huma importanti ma fl-istess waqt imbagħad ta' ta' dawn il-mezzi ta' poċ li jom. Il-settur ta' sajtu kol jtibati u anki u kol għanna fondi oħra illi mu miex jirnexxu. ċertament l-investituri privati u ma' dawk li edin jistanaw u l-istrumenti finanzjari li edin implementaw ma' ad hoc u edin naqsu il-potenzjal ta' koezjoni tagħna grazzi. Għal grupp tal-ħodor sur Maragall minuta. Grazzi. Dan huwa rapport tajjeb sur Gejer. Sinjura Komissarju li konferma li dan il-Parlament qed jipprova ikkun għal darboħra l-aħjar rappreżentant tal-interessi Ewropej dim l-interessi nazzjonali li dejjem qegħdin eh, jeddu u eh, l-interessi Ewropej u rapport illi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 Batem l-kupru ta' Horizon 2020 u l-Connecting Europe Facility. Unbat, Poder emitir la voto favorable que el resto del informe sin duda merece. Gracias. U l-grupp maqbat irid jieħu deċizjoni biex jivvota fuq dan il-punt ukoll. Grazzi l-Onorevoli Zanni mill efd L-Unjoni Ewropea qiegħda f'diffikultà kif in huma ħafna mill-budgets Ewropej anki dawk tal-żona euro illi edin ibatu minħabba Brussels u anki minħabba monita unika. Jekk aħna ma nbedux minn din is-sitwazzjoni se jkun diffiċli illi nsibu soluzzjoni għal problemi attwali. Zida fil-budget hija utopija għalkemm xi programmi jeħtieġu probabbilment aktar riżorsi. Jiena xorta waħda nħoss illi ftit huma l-programmi fejn l-Unjoni tista' tkun aktar effikaċi mill-Istati membri biex tindirizza l-isfidi u l-problemi attwali. Skont dak li nisimgħu mill-Kummissjoni il-pjan Juncker kellu jkun eżempju ta' proġett kbir Ewropew. Iżda dana qed ifisser li huwa biss mezz ieħor biex l-Istati membri jiddeċidu proġetti diġà ppjanati u dawn ma jkollhomx valur miżjut. U allura jiena insaqsi jekk hux jagħmel sens illi l-istati membri jużaw b'mod ħieles il-kapaċitajiet tagħhom ta' investiment mingħajr ma jirrispettawx regoli assurdi u strutturi Ewropej. Aħna nħossu li l-budget Ewropew hija xi ħaġa estranja għall stati membri biex ikonna fondi għal miżuri bħal pjan Juncker jew ukoll fondi li jaslu għand Erdogan biex bekk nittamaw il-li bximot in sibu soluzzjoni għal krizi migratorja. Aħna pal Europa morda u għallura sedin fitxu ċertifikazzjoni għal din il-marda. ċertament irridu imbidlu il-kuri illi dejjem adottajna sissa grazzi. Onorevoli Zlistra għal minuta. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik zou wat moeten zeggen over de idiote bedragen die aan het foute Turkije zijn. Grazie. Jena xtaqt namel intervent dwar il-weddit għat Turkija jew anki nista' nitkellem dwar il-Greċja, però il-Parlament jixtieq li konna finanzjamenti fil-budget għal emerġenzi, però di mhix dejja tajba. Forsi Iva, eh, li għalissa din dawn il krizit l għanna qoddima ma l-lar li jista' jkollna, però il-qoddim jista' jkollna problemi oħra. U allura forsi nkunu qegħdin nużaw il-flejes issa għal affarijiet li mbagħad ma jkunux daqstant problematiċi. U allura fi tinta jannar ta' sena d-dihla forsi il-parlament mbagħad se jibda jikbi pal tifel żgħir illi kilwis u kil jaġġel. U allura aħna għanna bżonn anki l-investimenti fuq livelli nazzjonali u allura neħtieġu inqas flejjes għall stati membri u aktar għall-Unjoni. Obrigat, signora President, signora Komissarja. L-Onorevoli Fernandez. Grazzi, President, Komissarju. Il-budget tal-Unjoni Ewropea jamonta għal 1% tal-GDP tagħna, iżda huwa budget importanti meta niġu għall-investiment. Budget fejn nefqa amministrativa twassal għal 6% biss tat-total u l-Unjoni Ewropea baġit tagħha jirrappreżenta valur miżjud ċar meta niġu għal garanziji li hija toffri. Għandna l-pjan Juncker li mobilizza 300 biljun f'investiment u mobilizzajna u kol ħafna dawn il-flejes biex bekk huwa possibbli biex ikonna zida fil-investiment tal-stati membri u dan grazzi għal budget biex bekk għanna kontribuzzjoni għat kabbir, għal impigi u anki għal kozjoni soċjali u anki għal kozjoni reġjonali bekk hemm il-bżon għal situazzjoni fejn il-programmi reġjonali operattivi u kol e, jaqdu ritmu tajjeb din is-sena mhux biss għal SMEs iżda anki biex ikonna kompetitività u anki natu nagħtu wkoll attenzjoni għal Horizon 2020 u programmi oħra u l-inizjattiva żaza u koll u programm ieħor li jrid jitkompla. Umbat l-emerġenza li għanna d-dimna jiġifieri l-kriżi tal refugġati ma saċin dawru wiċċna rridu nużaw r riżorsi kollha dispożizzjoni tagħna u anki nkunu flessibbli u nuru solidarjetà biex nindirizzaw din il-kriżi. Grazzi. Dziękuję. W Europie akutnie chybają inwestycje. Grazzi ħafna. L-Europa għandha bżonn l investiment biex l-ekonomiji tagħna jistgħu jikbru u nkunu nistgħu noħolqu l-impjiegi. Għalhekk aħna għandna il-Pjan Ewropew għal l-investiment u l-efsi maħsuba l-investimenti li ma jkunux possibli mill-li kieku ma xaħat ma jħux il-riskju. Jekk aħna nħarsu lejn il-lista ta' investimenti li ġew approvat, jem investimenti minna riskju. F'pajjiżi aħna eh, naħdmu dawn l-investimenti minnar l-efsi billi namlu per eżempju l-insolazzjoni fil-djar naqqas l-emissjonijiet, kunem aktar effiċenza fl-użu tal-enerġija u anki nżidu l-impiegi. Imma jekk aħna nieħdu il-finanzi għal proġetti bla riskju mill-lefsi, ma nkunux qed nagħmlu użu tajjeb mill-flejjes tal-Unjoni Ewropea u dan il-flus ikunu neqsin minn dan il-fond imbagħad. Għalhekk forsi Eh, dawn xoħut mill-investimenti li qed għal-jom, mill-lefsi forsi nistgħu ħarsu għal mod ieħor. il-relatur għal illi l-MFF mill-2014 u l-2020 u il-mezzi budgetari li fih mhumiex bizzejiet biex aħna nindirizzaw il-kriżi tar refugġati u il-tkabbir ekonomiku li għaftit li xejn u dak il-qatu kol fost iż-żazax l-impenji Eh, ta' 7 biljuni li Turkija u anki il-fondi ta' Sirja mal-Greċja u koll da' kollu li għandu xjaqsa ma' Horizon 2020 u il-ħlas ta' kontijiet li waqaw lura ura umma dawn huma aspetti li jridu eh, li ġelluna li nirrevedu il-limiti għal-2014 u 2020 tal-perspettivi finanzjarji naħseb li hawnhekk għanna budget budget Ewropew li jkun suffiċjenti. L-Onorevoli Arnett. Dan il-rapport jitkellem ħafna dwar kif għanna naħarbu mir-regoli nżidu l-budget minnajr ma niksru ir-regoli tal-MFF. Imma dak illi jina rrit nifoka fuq ullum huwa Eh, dak li jgħid fil-rapport illi jgħid illi l-istati membri qed iġibu ruhom ħażin meta ma jkunux iridu jagħtu aktar flus lill-Unjoni Ewropea. Signor President, jiena veru inħsat għaliex mhix ħaġa sabiħa li wieħed jakkuża r-Renju Unit minna għaliex David Cameron imexxih dak il-gvern l-istess David Cameron illi eh, għamel uh, tant affarijiet illi baqa jinsisti fuq il-trattat tal-Lisbona per eżempju u dinija Downing Street illi dan l axar għallunna illi ma kellhom xjaqsmu mal-tkaċċija ta' John Longren. Naħseb illi dik il-telefonata ftit sijat qabel ma tkeċċa dan kienet kombinazzjoni il-Prim Ministru illi wedna illi kien sej naqas l-immigrazzjoni eh, kieku kiku ġi elett għamlek ma nistax niskużax, għallek aħna għana dan il-rapport u dimna li jitlobna biex nsibu mezzi biex noħon fuq iktar flus tal-kontribwenti tat taxxa fl-2017. Rapport li jitlob għal iktar infiq fuq smoħrajn un bat post wieħed fejn il-rapport jitlob naqis jitlob li kunem miktar finanzjamenti sabiex nkunu nistaw namlu tnaqis, għalek la darba edin nitolbu aktar flus minn għanti kontribwenti ta' taxxa l-2017. Aħjar taraw min u għet ġibruħu bwiċ biħor u forsi ikolkom raġu. Euh, Monsieur Marinescu, 1 minute 30. L-Onorevoli Marinescu, minuta u nofs. Grazzi lil dawk il-kollega dan il-rapport. Naħseb li huwa importanti illi eh, nżommu f'moħħna l-iżvilupp ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi għanna il-problema sa tal-krizi tal-immigranti u rridu nsibu soluzzjonijiet għal din il-krizi. Dawn is-soluzzjonijiet imma m'għandhomx jiedu l-implementazzjoni ta' politiki Ewropej importanti oħrajn Eh, dejjem qegħdin jintalbu aktar eh, fondi mill-politika ta' koezjoni dan huwa żball ir-rifuġati jridu jkunu integrati imma għalhekk hemm bżonn li jkollna ekonomika dinamika u tkabbir ekonomiku illi wieħed eh, jagħmel trasferimenti tal-fondi tista' tkun soluzzjoni fuq medda qasira ta' żmien imma tista' teddet fuq medda ta' żmien twila l-integrazzjoni Ewropea rridu naraw illi l-Istati membri kunu jistaw jaċċettaw il-mezzi proposti l fondi għal-2014-2020 jintnefqu minar ma ta' xejn lura l-Istati membri rridu nevalwaw u koll it-talbiet ta' Turkija u ta' Sirja għaliex inkella l-budget mhux se jkun biżejjed, il-budget għall-2017 irid ukoll jikkorreġi il-qafas finanzjarju multianwali u għalhekk hemm bżonn li naħsbu aktar bis-serjetà dwar ir-riżorsi propji u r-riżultati ta' prestazzjoni. Grazzi ħafna minuta, Sinjura Hoffman. l-uniku strument eh, li jaħdem li jista' jintuża fil-kriżi tal-immigrazzjoni u r-refuġġati u dak li kien allokat għal kooperazzjoni għall iżvilupp Imma ma naħsibx li jagħmel sens li dawn il-fondi partikolari għall iżvilupp Ewropew jistgħu jintużaw għal sabiex ir-rifuġġati jintbatu lura u nsaħħu l-frontieri kuna qegħdin nitbetu mill-lan tagħhom dawn il-fondi jridu joħorġu mill-budget u dan irrit jiġi provdut fil affas finanzjarju multijanwali l-Konsil irrit jifem illi affarijiet u ġrajiet mhux prevedibbli qed isiru xi ħaġa ta' kuljum fl-Europa. mbadwar il-Fond Fiduċarju għas-Sirja u l-Afrika għadna qegħdin nistennew il-biljuni illi weduna l-Istati membri. Meta l-Istati membri ma jirnexxilhomx iqasmu ir-refuġati u lanqas jirrispettaw l-obbligi finanzjarji tagħhom, ma jkun baqa' xejn aktar lif illi nitolbu solidarjetà massima sabiex niffaċċaw l-isfidi li qed niffaċċaw. L-Onorevoli Holmaje minuta u nofs. Kommissarju, Sinjuri, hija ħaġa pjuttost stramba li l-awtoritajiet finanzjarji illi qed eh, jippreparaw għal laqat tal-istati membri mhumiex mill-quta minn dak li jiddeċiedu il-kapijiet tal-istat. l il kapijiet tal istat U eh, issa fl-axħar jider li l-kapijiet tal-istat u l-gvern edin eh, jifmu eżattament dak li għamlu l-uffiċjali tagħhom u issa bżon ta' korrezzjoni issa dal-mod ta' ħidma irrit jinbidel fih dan il-Kunsill edin narraw issa li edin fil-qalba ta' kriżi li ma bħala u l-istati membri jridu jifmu l-xurxin aħjar u jifmu u koll problemi li għedin jiffaċċaw u mux biss li kull, kull ftit ġimat jiwet u miżuri korrettivi fil-budget Ewropew sempliciment għalix ma jkunux kapaċi eh, jamlu l-affarijiet b'mod normali u forsi ma' Turkija xoħut minn dawn il-problemi se jiġu indirizzati bejn l-istati membri sabiex dil-kwestjoni ta' kwoti għall-istati membri tkun diskussa kif xieraq ħaġa diffiċli ħafna meta uh, jitħall ikun hemm biss 10% tal-fond mwieda għal fond Made u l-fond tas Sirja. Uh, din hija xi ħaġa pjuttost imbarazzanti għaliex aħna nafu xi problemi qed jiffaċċaw l-immigranti. Sinjura Kommissarju nittama li f'dawn in-negozjati jirnexxilna nikkonvinċu lill istati membri biex jiftemu u jieħdu approċċ ta' sens komun għal dan il-budget L-ewwel nett jina nixtieq eh, nifraħ lil kollega Tana Gjer għax-xogħol tiegħu u ngħid li arġenti l unjoni Ewropea fl-aħħar ikollha budget illi eh, ikun jista' ikopri il-politiki tagħha. Irridu nużaw l-odot disponibbli aħna għamilna dak kollox li stajna li kriżijiet ta' kull tip, terrorizmu, kriżijiet ekonomiċi, finanzjarji, tal-immigrazzjoni u oħrajn. Aħna ma nistawx nissagrifikaw politiki strateġiċi tal-Unjoni Ewropea pal pak per eżempju u oħrajn biex nofqu l-fondi bnadi oħra bżonn li l-istati jifmu s-sitwazzjoni x'inhi u li hemm bżonn li jsibu rizorsi ġodda għalhekk aħna ħerqana qegħdin nistennew b'impazzjenza li eh, illi t-tim ta' Sur Monti jagħti nifs lil budget Ewropew. Ja, recht herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Zuerst einmal. Grazie għal Jum Internazzjonali tan nisa naħseb ħaġa tajba li najdu li għal budget tal-2016 għal l-imprenditorija fost in-nisa ġew allokati ċerti ammonti ta' flus u nittamaw li dawn jintużaw b'mod effettiv. Issa, il-nisa u it-tfal għandhom rwol importanti ħafna fl-imprenditorija u nittamaw li fl-2017 dan il-programm se jissaħħaħ u dwar il-kapiet tal-istat u l-gvern nistannajt li fil-kontest tal-qafas finanzjarju multijanwali sal-2020 naħseb li wasal il-waqt li minn 1% naddu għal 1.1% jġifiri 0.1% mill-GDP imur għal refugġati mux xi ammont ta' barra minnaw imma u importanti li dan jintuża mill-istati membri li jiġi allokat mill-istati membri biex titjib is-sitwazzjoni. Ma naħsibx illi għanna naħsbu biss eh, dwar it-Turkija, il-Greċja u koll u refugġati dawk li qed jitolbu l-azil fil-27 stat membru liħor li l mill-Greċja u koll se jamlu se jibdew jikkompetu jikkompetu fejn il-membri tal-istat ta' kapijiet tal-gvernu tal-istat se jipparteċipaw. U mhux biss dawn se jipparteċipaw imma l-NGOs, is-soċjetà ċivili wkoll biex tinsab l-aħjar sitwazzjoni għandna ħafna alternattivi differenti qudiemna u m'għandniex biss naqbdu triq waħda biss se naraw x'alternattivi għandna. L-Onorevoli Vjotti L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l-kollega Gajra rapport eccellenti tijaw u f'din il-minuta jina se nitkellem fuq suġġett partikolari li diġa semma il-Turkija. Kif taf il-Kommissarju, aħna fil-Komitat Budget għedin naħdmu ħafna biex nappoġġaw il-Kommissjoni u l-Konsil ma nistawx ninsew għatnajt li l-ek pala Viċi President tal-Kommissjoni, Signora Georgieva illi f'daw il-pajjiżi għatem problemi serji għal dak li huma l-drittijiet fondamentali qed eh, għandi f'moħħi hawnhekk il-libertà tal-istampa u drittijiet ċivili rridu nagħmlu sforz kbir biex nissodisfaw it-talbiet ta' Turkija ma ma nistgħux laqas ninsew daw l-affarijiet. Bat irid ngħid li l-2017 bħal 2016-2015 snin ta' qabel se jkunu snin li aħna se neddedikaw f'termini tal-budget u risorsi għal kwistjoni ta' l-immigranti u dak li qed jitolbu l-azil se naħdmu ħafna f'dan ir-rigward imma aħna ma nistgħux inqisu din bħala xi ħaġa li hija emerġenza, hija kwestjoni stabbli li qiegħda magħna għalhekk irridu nsibu r-riżorsi stabbli wkoll fih dan il-baġit. Euh, Minuta u nofs is-Sur Nova. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Kommissarju, ta' kull sena din l-istituzzjoni Eh, tajt xandu jkun il-budget Ewropew dan huwa ir-rwol eh, tagħna llejla la volja għaw eh, kollegi li ħinkolli jirrepetu ruħom u jajdu klim għal xejn. Issa wasal il-moment li ninsew iċ-ċifri u naraw xanijiet għanna qoddimna iż-żazax l-innovazzjoni, t-teknoloġija. Dan huwa iż-żmien tas-sena fejn aħna irridu nidentifikaw budget illi huwa bbażat fuq ir-riżultati li konna iktar riżorsi propji sabiex nkunu iktar reżiljenti. Dan mhuwiex il-waqt li aħna ngħidu li l-flus illi nonfqu fuq l-inizjattiva żgħażagħ huwa ħela ta' flus jiena rajt emendi eh, li jimxu f'din id-direzzjoni ejja u nżidu l-budget tal-imprenditori żgħażagħ u nsaħħu l-kapaċità li għandhom l-istati membri sabiex huma jkunu jistgħu japplikaw b'suċċess l-EFSI Ejjew nitkellmu dwar il-politika ta' kozjoni wara l-2020 jekk aħna nitolbu l istati membri jippjanaw daqshekk fit-tul u fl-aħħar u mhux lanqas il-budget li qed infasslu llum huwa il-wiċċ li se jkollha l-Unjoni Ewropea għada sta għalina issa li nħallu wirt tajjeb. Portor pentru rekomandarile koerente. Is-Sur Negrescu, grazzi President, nixtieq nibda billi nifra l-rapporter tal-li ħareġ rekomendazzjonijiet ċari u konċiżi għal budget tal-2017 jiena nixtieq nirrispondi lil dawk li jippruvaw jiddefendu l-politika tagħhom permezz tal mendi jiena ma nistax naċċetta ir-xewqa ta' ċertu kollegi li jiddubitaw il-politika ta' koezjoni u l-fondi allokati mill-Unjoni Ewropea biex nippruvaw innaqsu id-differenzi bejn ir-reġuni irridu niffaċċaw l isfidi tal-kriżi kemm il-kriżi ekonomiċi kriżijiet ekonomiċi migratorju u l-Ewropa titkun maquda. Ewropa maquda għandu jkollha livelli Ton fie u biss permezz ta' dan l nistgħu niksbu l-għanijiet tagħna kol ukoll tal istabilita u għanna ser nixxina nagħmlu dan fih dan il kontest tal-programm multianwali.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 Irridu noqogħdu attenti li konna il-finanzi tajbin għal pagamenti biex bekk nevitaw il-problemi. U t-tieni ħaġa li iżvilupp ta' sitwazzjoni politika turi l-budget tal-2017 għandha tinkludi iktar riżorsi biex nelbu il-kriżi tal-immigrazzjoni. Din is-sitwazzjoni stramba teħtieġ riżorsi partikolari wkoll u rridu nsibu il-flus biex nofqu fuq biex is-sitwazzjoni. Irridu naħdmu lejn l-integrazzjoni ta' rifugjati li aħna ġa aċċettajna fl-Unjoni Ewropea. Irridu wkoll naddu ir-riżorsi tagħna mill-Unjoni Ewropea għal pajjiżi barra mir-reġuni tagħna biex bekk naħdmu lejn li nwafqu din dan l-influss tal-immigrazzjoni. Jirtafna President, f'dan l-istadju aħna għandna sfidi kbar bir tal-budgets tal-2007. Aħna għanna l-kwistjoni tal-refugjati, għanna l-qat, għanna l-faqar u rridu nakwaġġaw l-investiment biex bekk ikunem zvilupp. Sa' edin f-situazzjoni kritika, M. Ġorġeva, hemm u refuġat li huwa inkarċerat fil-Greċja. Salaħar aħħar tas-sena aħna nistennew li konna 150,000 il-Fajrom u il-Bulgarija għalqu il-frontieri dawn l-individwi għandhom jiġu appoġġati il-Greċja u pajis li eh, huwa fqir ftaqar. Zewċ biljoni, zewċ miljuni u nof sal-2015 ġew ippjenati Ah, u għanna bżon ta' flus biex nittrattaw situazzjoni ta' refugjati. Dawn għandhom jina ta' u kolli l-autoritajiet lokali biex nejnu ma nistawx ikonna frontieri maluqa u jkonna krizi umanitarja um, din teħtieġ deċiżjonijiet minant il-Kommissjoni. Sira Giorgeva, Nina grata ta' dan il-dibattitu li għanna għoddimna għanna ħafna bżonnijiet ġewwa l-Ewropa u għahna ser natu priorita li rizorsi tagħna u rridu nużaw ir-riżorsi aħjar. U jina naqbel ma dawk li tkellmu dwar il-bżon li namlu priorita, kompetittività, tkabbir u xalijiet u nassiguraw ukoll li aħna lesti li nitrattaw dak li kien l-ikbar sfida għal l-Ewropa fi żminijietna aħna. Qed nifukaw fuq l-antiċipar ta' minn fejn ġejjin il-problemi u aħna allura biddilna l-istrumenti li għanna fidejna fostom il-kapacità biex natu assistenza umanitarja fl-Europa u nistanejt li fil-Kommissjoni bdejna naħsbu dwarra ħafna iktar kmini ħafna qabel ma saret bżonn fil-Greċja. Aħna ma nafux eżattament x'jaf jiġri iżda nafu li f'dinja li hija aktar fraġli fejn ehm, dawn il-kwistjonijiet huma iktar frekwenti, irridu nkunu iktar lesti li nirrispondu u nipproteġu s-sigurtà tas-ċittadini tagħna nagħtu opportunitajiet li ċittadini tagħna. U jiena nixtieq nikkonkludi billi ngħid iva naqbel li ehm, u kemmu kbir il-budget tagħna jrid ikollna spazju għal flessibilità għal risposti eh, maġla fejn hemm bżonn u irrid irridu naħsbu kol dwar uh, mod iktar kreattiv ta' kif nużaw il-flus. Nistaw niksbu iktar minn wieħed sinatikom eżempju 30 miljon mill-500 miljon biex titratta l-kriżi tal-ħalib is-sena l-oħra biex natuwa l-programm tal-ħalib biex nixtru ħalib mill-bdiewa tagħna u nitimaw l-tfal fil-kampijiet tar-refuġjati. Irridu naħsbu mod iktar kreattiv fir-rigward tal-budget tal-2017 L-aħħar punt tiegħi iva għandna bżonn il-flus imma f'dan iż-żmien tan diffiċli għalina għandna bżonn ta' laqda ħafna iktar. U waqt li qed naħdmu fuq il-budget aħna rridu noqogħdu attenti ħafna biex ma noħolqux problemi mhux meħtieġa li jimminaw il-laqda ta' l-Unjoni. Grazzi. Is-sur Gajer, inti kważi użajt il-minuti kollha li kellek, imma jekk forsi tixtieq iżid xi ħaġa. Ingrazzja ħafna nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tad-dibattitu għal appoġġ għax-xogħol. Naħseb li ehm, ehm, ix-xogħol għallum għandu jala hawnhekk.